Okay. Good afternoon, everybody. Il-wara nofsinar it fil-kulħadd, sinjuri. Naħseb għandna nibdew bla bda dewmien, sinjuri. Għaliex hemm ħafna punti li jistgħu jitqajmu waqt il-laqgħa tal-lum. Dalodu bdilna l-ordni tal-aġenda l-kumitat tagħna. Issa se nibdew punt 14 l-internet u s-suq ta' drogi dak il-rapport. Il-prezentazzjoni se tkun ta' Sur Guste, direttur tal-EMC DDA. Se jkollna wkoll intervent mis-Sur Vasiljawskas tal-Europol. Wara dan imbagħad il-Kummissjoni se tagħmel intervent li fih se semmi punti addizzjonali. Forse tiftakru li fil-5 ta' april iż-żewġ organizzazzjonijiet naqdu fl-imkien biex iniedu it-tieni rapport tagħhom fuq is-suq tad droga fl-EU. Dan se jippreżentaw illum x'għandu jsir alternattivi għal azzjoni konġunta eh, dinja sfida l-Unjoni Ewropea, pajjiżi terzi, riċerkaturi, rappreżentanti minn soċjetà ċivili, l-industrija, kif ukoll l-atturi relevanti f'organizzazzjoni internazzjonali. Issa ngħaddi l-kelma li sur Guzdel biex jgħidinna daqsxejn x'inhu għaddej f'dan l-ambitu. Grazzi. Eżis eh, membri tal-Parlament Ewropew tal-Kumitat Libe, Sinjuri President, huwa pjaċir għalija li nippreżentalkom illum it-tieni rapport fuq is-suq ta' drogi tal-Unjoni Ewropea li ġimni dinar it-tlieta mal-Kummissarju Framopoulos u mal-kollega tiegħi Rob Rainwright, id-direttur tal-Europol. Dan ir-rapport huwa msejjes fuq is-sintesi ta' intelligenza operattiva u l expertise min-naħa tal-Europol flimkien ma' data ta' riċerka, statistika u informazzjoni disponibbli mill-monitoraċ eh, li għaddej bħalissa ħata tal-MCDDA u n-network u kol tal-punti fokali nazjonali. Għalek għon ikudan il-rapport għalix jgħati strategija analizi u kol li hija possibbli biss permezz tal-integrazzjoni tad-data, l-intelligence u informazzjoni kontestwali li torriġina minn żewġ dinji differenti li s-soltu ma tantx jaħdmu flimkien, laqas bis jitkellmu eh, ma xulxin xi kultant, ġifiri domanda u tnaqqis tal-provvista. ċim bidel eh, mill-ewwel rapport ta' tliet snin ilu? X'inhu ġdid? X'inhu l-arfin il-ġdid li din il-ħidma flimkien mal-Europol u mal-partijiet l-oħrajn kollha qegħdin nippreżentawlkom illum? L-ewwel net, għall-ewwel darba ħriġna bestimi tad-daqs ta' dan is-suq fl-Unjoni Ewropea mill-inqas 24 biljun euro fis-sena eh, bej 21-22 biljun u għambassar u għandi komment metodologiku x'namel fuq din is-somma wkoll. Din hija l-ewwel darba li bbażajna l-ammont fuq fuq data eżistenti li inġabret fuq medda komunitarja. Eh, bdejna bid-data li kellna fuq in-nies li qegħdin taħt kura, konsum, eċetera. Ġifieri stima konservattiva u naħsbu li matul is-snin billi nkomplu niżviluppaw il-ħidma tagħna se nkomplu qegħdin norqmu dan l-istrument. U l-ammont bla dubju se ikun ikun ola. Però Attualment, eh, <coughs> dak li nistaw nejdu u 24 biljun fis-sena. Issa l-market share għal drogi jew l-għannin użati fl-Europa u għadan 38% għal-kannabis, 28% għall-eroina, 24% għall-kokaina u mbagħad <coughs> bidilna daqsxejn kategoriji bidrogi li għandhom xer aktar baxx tas-suq 8% għall-anfetamini u 3% għall-ecstasy jew inkella l-MDMA. Forse iva, eh, li, Iva, pero xinejdu dwar l-MPS li jem u l-Europol kalmuna ta' spiz dwar iż-żieda ta' dawn is-sustanzi l-MPS <clears throat> li jinkludu numru kbir ta' affarijiet eh, mibjuwa bħala replacement tal dawn id-drogi. Aħna għalissa m'għandniex stima ta' dawn, però dak li huwa minnu huwa li e, n-numru, t-tip u d-disponibilità ta' dawn is-sustanzi għatturi e, li mhux qiegħda tonqos. U s-sena l-oħra fakkarkom li identifikajna fl-imkien mal-Europol mit sustanza ġdida li ġiet rapportata li l-na l-ewwel darba u s-sistema ta' twissija bikrija koordinata minn naħta li MCDA bħalissa qed timmonitorja aktar minn 560 minn dawn is-sustanzi li minnhom 78% eh, deru f'dawn l-aħħar 5 snin. U għal darboħra kumment ieħor xkejken dwar x'inhu l-impatt u x'inhi l-importanza ta' din is-sistema ta' twissija bikrija. Ix-xogħol ma jitrattax biss li nsibu dawn is-sustanzi l-ġodda, ix-xogħol jinvolvi wkoll il-kontroll jekk dawn eh, jidrux fis-suq, jebux, x'jiġri dawn is-sustanzi fis-suq Ewropew. Għalhekk eh, fuq medda twila ta' żmien dan kollu jimplika ħafna xogħol għall-aġenziji kollha li huma involuti f'dan il-proċess. Għal kull sustanza jew il-gruppi ta' sostanzi li semmejt, il-rapport jagħti analiżi dettaljata ta' situazzjoni u jipproponi punti wkoll għal ħidma ulterjuri wara l-inizjattiva mittieħda eh, mill-Europol minna u koll fl-ewel rapport. Il-rapport jiddeskrivi u koll erba modi li bieħ iswiq ikollhom impatt fuq is-soċjetà. L-ewwel net ir-rabta ma' tipi oħrajn ta' ħidma kriminali u terrorizmu wkoll it-tieni net l-impatt fuq in-negozji illegali u l-ekonomija f'sens usa, tielet net e, il-korruzzjoni tal-istituzzjonijiet governattivi u raba waħda l-effetti negattivi li dawn għandhom fuq is-soċjetà f'sens usa wkoll, pereżempju E, reati u violenza marbutin ma' nitib ta' kriminalità, per anki ħsara lil min juża id-droga, il-komunitajiet, il-familji, ecc. Mbar nanalizzaw xinu ma l-ixpruni tal-bidliet fis-suq ta' droga, naraw l-iżviluppi marbutin mal-globalizzazzjoni, naraw l elementu kol ta' innovazzjoni f'dan is-suq. Kif is-semma mill-President, eh, semma wkoll mill-Kummissarju Avramopoulos, ir-rwol influenti tal-internet, ir-rwol li jilab l-internet fi dan il-negozju ta' drogi li jagħti kemm spunti għal beħ kif koll opportunità biex tonqos il-katina ta' provvista fil-waqt li jnaqqas l-opportunitajiet ukoll l-intervent tal-forzi tal-ordni. Ġifri din hija sfida importanti din, mhux waħda minn mhux l-unika waħda però ħafna minnhom. is su Ewropew huwa xprunat minn żewġ elementi, il-profitt is-seta' li nifmu dawn iż-żewġ elementi u l-impatt usa li dawn id-drog il-swieq għandhom fuq eh, soċjetà huma kritiċi jekk aħna rrid nixtiequ naqsu l-ħsara. Dan l-arfin huwa essenzjali għall-iżvilupp ta' strateġiji ġodda biex nitrattaw il-kriminalità u nissalvagwardjaw is-saħħa, s-sigurtà u l-prosperità taċ-ċittadini tagħna. Fl-aħħannet, però importanti wkoll huwa l-arfin li l kunċett ta' suq ta' droga, hekk kif definit minna, huwa wieħed fejn il-provvista ta' droga eh, kollha interazzjoni ma' domanda. B'mod li indirizzaw kif nuxira eh, l-konsegwenzi negattivi tas-suq ta' drogi kemm għall-individwi kif ukoll la soċjetà in ġenerali, hemm bżonn prevenzjoni effettiva, trattament ukoll, interventi wkoll għat tnaqqis tal-ħsara, riabilitazzjoni soċjali, dawn huma elementi importanti wkoll President, eżis kollegi sinjuri, minn l-axħar rapport li publikajna sentejn ilu, rajna accelerazzjoni fir-rata li biqet jimbidel is-suq ta' drogi. <clears throat> Patterns dejjem jinbidlu, bidli soċjali u kulturali, attività kriminali u u komplessità u interazzjoni dejjem tikber tal-ħidmiet tal-gruppi kriminali fl-Ewropa. Strateġiji ta' marketing aggressivi u ġodda u l-użu tal-internet tal-produzzjoni aktar b'saħħitha u għal-ħolqien ukoll ta' swieq ta' konsumaturi ġodda u koll wabu in sinifikanti f'dawn l-aħħar snin. Issa għanna prioritajiet li jikompetu bejnietom il-terrorizmu fil-qalba tal-Europa, per eżempju, l-istati membri li għandhom jindirizzaw il-problema tal-migrazzjoni, iż-żida fl-instabilità u konflitt f'żoni rib tal-Unjoni Ewropea, per eżempju naraw ġera f'dawn l-aħħar tlieta arba' snin fl-Ukrajina, fis-Sirja u aktar reċentament fil-Kawkażu tan-naħat isfel u sub-Sahara. Dawn il-fatturi joħol u Eh, situazzjoni perfetta biex eh, biex jinħolq dan il-problemi. U għalhekk dan ir-rapport huwa importanti biex ifakkarna li ma nistawx u mhux se innaqsu l-attent mill-attenzjoni tagħna fuq din il-problema, però żan komplu naħdmu biex ikonna analiżi strateġika aħjar aktar valur miżjud il-partiti interessati kollha. Tistgħu torbtu fuq l impenta tal-MCDDA biex tikkopera flimkien mal-Europol ma l-Aġenziji Ewropej oħra u koll l-istituzzjonijiet u l-Istati membri fuq din l-sfida importanti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ehm, ma semmix biss l-impatt ta' din il-problema fuq is-soċjetà u l-individwi, però inti semmejt ukoll ir-rabta mal-ħidmiet kriminali l-oħrajn u l-element kriminali nifsu innifsu wkoll. U għalhekk ngħaddi kelma bla min il kellim li mistana il-koordinatur tal-Europol, il-sur Vasiliaskus. Grazzi ħafna. Is-slides jek joġobkom. Din tibqa' waħda mill-aktar eh, eh, ewlenin fl-Unjoni Ewropea. Il-komplessità dejjem tikber u hemm ukoll ir-rabta ma, re, ma tip reati oħrajn inkluż il-terrorizmu. Teddida kbira għas sigurta interna tal-Unjoni Ewropea kif is semma mid-direttur tal-IMCDDA l-istimi se jibdew 24 biljun euro fis-sena u din iċ-ċifra tirrifletti biss l-2014 is-sena li fija inġabret id-data mbagħad rajna wkoll flussi addizzjonali ta' informazzjoni marbutin mal-qabdiet kbar, l-MOs, disponibilità, eċetera. Ġifieri din iċ-ċifra jaf tkun konservattiva wisq meta mqabbla mal-istampa reali, però se nkun qegħdin naħdmu flimkien Fisnin li ġejjin fuq dan il-punt, meta niġu għall OCGs l-evalwazzjoni tal-Europol hija li hemm aktar minn 3000 OCG li joperaw fl-Unjoni Ewropea. Terz minn dawn il-gruppi huma involuti fit-traffikar ta' droga b'xi mod jew ieħor fosthom da minn dan it-terz żewġ terzi huma involuti fil-polydrug trafficking, ġifieri ma jitrattawx komodità ta' droga waħda, però la sħiħa minnhom. Dawn l-OCGs joperaw f'diversi pajjiżi u qasma differenti wkoll, ġifieri mhumiex biss marbutin ma' nazzjonalità wahda l il-ġurnata eh, jew f'maqasam wieħor, però għandhom il ħil l il-ġurnata li joperaw b'mod internazzjonali b'mod li jimmassimizzaw il-profitti u jinnaqsu r-riski. Dawn il-gruppi varjaw ħafna eh, fil-ħidma tagħhom, eh, fis-sħubijiet tagħhom ukoll. Għanna network stabiliti tajjeb fuq medda globali, però apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll eh, networks iżar reġjonali li jkollhom firxa reġjonali. Dawn l-OCGs jużaw rotot u infrastruttura stabiliti Eh, tajjeb jużaw per eżempju ċerti portijiet bħal Rotterdam, Antwerp jew Hamburg ukoll jagħtu aċċess li swi eh, tal-Unjoni Ewropea minn ta' prodotti li jiġu eh, permezz ta' ċerti konsinni. mbagħad hemm ukoll traffikar minuri li jorbot fuq dan il-fenomenu rajna wkoll żieda fi trasport marittimu għaliex hemm aspejjes pejjeż ta' komunikazzjoni ta' trasport u dan kollu jagħti kondizzjoni ta' ħjar għal effiċjenza aħjar ta' dawn it-tip ta' operazzjonijiet u joħloq ukoll zida fl-effiċjenza għal min involut f'dawn it-tip ta' affarijiet. Is-swi ikomplu jiddiversifikaw u ukoll kif rajna. Hemm rotot standards ta' traffikar li għadhom joperaw, però hemm ukoll rotot ġodda, per eżempju, jekk jisu il-metanfetamina prodotta fl-Afrika tal-Punent u traffikata lejn l-Ewropa mbagħad jew eh, l-Awstralja u l-Ġappun jew kellha l-eroina li tgħaddi mill-Afrika t'isfel u tiġi l-Ewropa. Il-produzzjoni tal-Ewropa edha kull ma jmur tiġi prodotta viċin tas-swieq Ewropej, mod speċjali dan jgħod droga sintetika kif ukoll għal kannabis Il-globalizzazzjoni e, tejni trasferiment ta' arfin xjentifiku u l-ekspertiż teknoloġika wkoll. E, l-informazzjoni tinkiseb online, per eżempju, u bekk dan jgħin il dawn in-nies. E, kummerċ online ukoll fil-qasam ta' droga qiegħed kull ma jmur jikber jekk nitkellmu dwar il-beħ tad dakwa per eżempju minkejja eh, il-ħidma li saret f'dan il-konfront minn naħa tal-forzi tal-ordni, il-beħ online xorta waħda jibqa' dej brabta mad dark web. Meta nġu rabtiet ma' terrorizmu mbagħad fiħda l-Unjoni Ewropea, hawnhekk m'għandniex eh, bizzejiet evidenza. U għal daqstant naħsbu li għalissa m'hemmx rabtiet sistematiċi bejn iż-żewġ dinjiet fl-Unjoni Ewropea, però hemm rabtiet rabtiet opportunistiċi il-każijiet li għanna eh, fil-Europol huma l-aktar marbutejn ma' dejta storika marbuta mal-ġellida barranin li fl mod dikun ikunu marbutin ma' traffikar ta' droga, però m'hemmx rabtiet sistematiċi attwalment. Is-slide li miss. Meta niġu traffikaru l-flussi tal-kannabis hawnhekk hemm gruppi fosthom Vietnamiżi li qegħdin jespandu il-produzzjoni f'diversi stati membri. Dawn għandhom eh, l-arfin ta' kif għandhom jaħdmu kif iżidu il-livell ta' TFC per eżempju u ifornixxu wkoll tamir għal min jixtieq jipproduċi il-kannabis hemm ukoll rabta mal-vjolenza bejn il-gruppi kriminali. Rabta wkoll ma' attivitajiet ta' traffikar tal-bniedem, eh, sfruttar ukoll tal-bniedem, u mbagħad hemm elementi oħrajn ukoll. OCGs eh, Marokkin u kol għandhom ruol xilabu eh, għallak għandu xaqsam mal-kannabis fl-Unjoni Ewropea għawna kam il-punti ta' distribuzzjoni ta' Spanja u l-Olanda Eh, OCGs li jitkellmu l-Albanis u koll jelabru għal importanti fil-rigward ta' traffikar u produzzjoni tal-cannabis herb, pero parti minnek u man valuti u koll fil-forniment ta' eh, rezina tal-cannabis eh, li tispiċċa mbagħad f'xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Zvilup reċenti u forsi sinifikanti tal-reżna tal-kannabis fl-Ewropa huwa l-użu ta' bastimenti li jitrasportaw il-kannabis eh, l-enaħa tal-vant eh, fid-direzzjoni ta' l-Afrika fejn un ikun hemm OCGs li sfruttaw ċertu noqqas ta' sigurtà. Per eżempju, se naraw kas każ li trattajna dan l-aħħar ta' Diċembru 2015 Il-Europol appoġġa l-autoritajiet italjani eh, f'din l-operazzjoni li waslet għal qabda ta' diversi tunnellati ta' kannabis fuq bastiment reġistrati l-Panama u l-arrest ukoll ta' ċerti membri tal-ekwipaġġ mill-Ukrajna u l-Albanija wkoll kien hemm ukoll għajnuna tal-awtoritajiet Grigi u Spanjoli. Dinja waħda minn sensiela ta' arresti u qabdiet ta' ammonti sinifikanti ta' kannabis eh, fil-Mediterran. Minn ġunju dan qegħdin ngħidu ġifieri f'medda ta' 6 xhur għanna madwar 50 tonnellata ta' kannabis maqbuda kif ukoll mal-100 kilo ta' kokaina maqbudin ukoll. U dan huwa netwerk wieħed li qegħdin nitkellmu dwaru li juża dan il-modus operandi. Ġifiri kien hemm sensiela sħiħa ta' ħidmiet Eh, taħdin il-kappa tal-operazzjoni Libeccio International bl-involviment ta' diversi stati membri. Is-slide li jmiss. Meta nġu għat-traffikar tal-eroina il differenza hija li konsinni konsiderevoli jaslu fl-Ewropa u jiġu konfiskati b'aktar frekwenza. il differenza hawnhekk hija li rajna dejjem aktar eh, konsilli dejjem dejjem akbar eh, mal-100 kg u akbar per eżempju, u ġili eh, f'ċerti każijiet tunnellati wkoll. Il-Greċja per eżempju sentejn ilu żewġ tunnellati, żewġ tunnellati u din is-sena tunnellata ta' eroina. Bażikament ġifieri l-ammont il-kbar qegħdin kull ma jmur jiġu konfiskati. Dal-ħar aħħar kien hemm żvilupp eh, riċenti wkoll li oriġina minn mill-bidu ta' żewġ rotot ġodda. Eh, waħda ta' nofsinhar u ta' nofsinhar tal kawkazu Però xorta waħda r-rotta ewlenija tibqa' it-Turkija. Il-produzzjoni ta' l-eroj ta' erojna wkoll qed toqrob dejjem aktar lejn it-territorju tal-Unjoni Ewropea Aħna stajna nidentifika u natwajnu l-tati membri fis-sejba ta' laboratorji li qegħdin jiblu l-morfina fil-eroina. Per eżempju, kellna każijiet fi Spanja u Repubblika Ċeka marbutin ma' dan il-fenomenu u apart il-laboratorji kien hemm ukoll il-qabda ta' diversi tipi ta' droga imbagħad l-OCGs torok Pakistani u Albaniżi għadhom jiddominaw il-qasam ta' l-erojina fl-Unjoni Ewropea. Slide li jmiss. Fuq kokaina. Mhux se noqgħod niddeskrivi ċ-ċart kollha kemmi għaliex tistgħu tarawha intom. Tistgħu taraw ir rotot però fil-qosor ngħidilkom biss li kemm ir-rotot tal-ajru tal-baħar u mażati għat traffika tal-kokaina fl-Ewropa. Hawnhekk għandna l-Kolombja, l-Brażil u l-Ekwador bħala il-punti ta' tluq ewlenin. Mbagħad hemm rwol sinifikanti wkoll għal pajjiżi tal-Amerika ċentrali bħala post ta' tranzitu għal wasl lambat ta' droga fl-Ewropa. Ħaġa ġdida hawnhekk hija li r-rotot li kienu ntużati għal traffikar ta' sostanzi oħrajn li mhux il-kokaina issa qegħdin jintużaw ukoll il-kokaina. Pereżempju, jekk in-networks ikun qegħdin joperaw fil-Mediterran, jitraffikaw il-kannabis mill-Marokk pereżempju għall-Ewropa, dawn in-networks issa qegħdin jintużaw ukoll għat-traffikar tal-kokaina l-istess rotot. Slide li jmiss. l-importazzjoni lejn l-Ewropa. Din is-slide eh, hija ċara fir-rigward tal-punti ta' dħul. Essenzjali ta' metodi eh, li jintużaw biex tidħol id-droga fl-Ewropa, tistgħu taraw hawnhekk l-użu tal-ġets pereżempju, eċetera, l-użu ta' kontenituri marittimi wkoll qiegħed dejjem jikber il-portijiet ewlenin Ewropej ukoll bħala Rotterdam u Antwerp dawn huma punti ta' wasla importanti għal dawn it-tip ta' kunsinni kif tilkom aktar kmieni. Avolja wkoll qed ikun hemm l-involviment ta' portijiet oħrajn fuq in-naħa tal-punent tal-Ewropa. L-importazzjoni tal-kokaina hija xi eh, forum li jeħtieġu estrazzjoni kimika hija ħaġa li tkompli tħassibna wkoll. U meta niġu għal traffiku bil-kontenituri, bil-containers, nistaw narraw l-użu dejjem dejjem aktar jikber ta' ċerti MOs anke bl-involviment ta' ta' nies li kunu jaħdmu fil-portijiet stess, sensila ta' OCGs involuti fi traffikar tal-kokaina huwa usa minn qatt qabel, però xorta waħda l-OCGs Kolombjani u Taljani għadhom jiddominaw. Ovvjament, rwol importanti wkoll ta' OCGs eh, Spanjoli u Olandiżi, eccetera. Imbagħad hemm ukoll OCGs mill-Balkani li jider li Għatem u koll din it-tib taħid tal-Balkani, eh, hemm ukoll involvement ta' pajjiżi differenti, per eżempju l-Amerika tanna tisfel eh, u pajjiżi ta' transitu, b'mod li jkun hemm faċilitar tal-ħidmiet minn hemmhekk. Is-slajd li jmiss. Hawnhekk nistgħu naraw l differenti applikabli għal traffikar tal-kokaina. Din hija qabda pereżempju minn container waqt l-ispezzjoni rajna toqob fil-injam. Kien hemm mal-400 kg ta' kokaina li ġew misjuba b'dan il-mod. Il-kontejner kien telaq mill-pajjiż eh, preċedenti fl-Unjoni Ewropea u kellu mal 100 kg ta' kokaina maqbuda bil-mod tar ripoff Jiġifieri kien qed jintuża emmo doppju għawnek. Forsi kien hemm żewġ networks differenti wkoll li kienu involuti hawnhekk jew jew żewġ zewċ networks li kienu għadin jużaw l-istess container ġifri ma nafxie kux emmo u ġdid dan jew kalla kien kombinazzjoni li kien hemm dawn iż-żewġ qabdiet marbutin ma' container wieħed. Slide li jmiss id-drogi sintetiċi. Tradizzjonalment, eh, xi ħaġa bħal din kienet qed tiġi prodotta fl-Unjoni Ewropea u xejra tis-sokta. Il-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u l-konsum mbagħad ikun ukoll fl-Unjoni Ewropea u dan wassal għal traffikar intra EU fuq skala kbira. Il-mappa li tistaw taraw fuq ix xellug bażikament turina s-sejba ta' siti ta' produzzjoni illegali. Eh, din id-dejta għabbażi tal odda li għamilna fl-imkien ma li MCDDA u d-dejta u kol tal-istati membri eh, tirrifletti u kol stampa ta' sew interessanti. Għawnek tistaw taraw id-densita u d-żoni fejn dawn it-tip ta' drogi sintetiċi qegħdin jiġu prodotti. Il-slide li jmiss. Din fil-każ naqbiża. Il-slide li jmiss. Meta niġu għal kriminalità organizzata u drogi sintetiċi xejta barra minna u għanna OCGs mir-Renju Unit, il-Ġermanja, Spanja u etc. Apparti hekk għedin naraw u kol gruppi li jkunu involuti eh, f'kategoriji ta' drogi oħrajn u per eżempju, ikunu involut ukoll fis-swieq tal-kokaina u l-kannabis imbagħad għandna OCGs Vjetnamiżi li per eżempju ukoll ivarjaw minn qasam għal ieħor. Issa fil-qasar hawnhekk fuq il-prekursuri dawn qegħdin jiġu dejjem aktar traffikati fuq fu territorju Ewropew. Per eżempju, hawnhekk nistgħu naraw is-sena l-oħra inqabdu seba' tunnellati ta' BMK fil-Polonja fejn kien hemm suspettat Pollak li ġie arrestat u mixli b'ħafna akkużi. Il-każ għadu għaddej bħalissa, però dawn iż-żewġ tunnellati huma sinifikanti xi ħaġa li mhux tas-soltu. Is-slajd li jmiss. L-MPSs. Dinja problema globali, mhux biss fl-Unjoni Ewropea biss Mux se għat naqralkom it-test, però hemm xi punti li nixtieq nieħu spunt minnhom. Pereżempju biex intikom eżempju dwar il-benefiċċju li jinselet mill-OCGs eh, fil-konfront ta' dawn l-MPSs. Għonek qed nibbaża fuq każ li kien hemm il-Belġu xi snin ilu, pereżempju kien hemm faċilità li qed tipproduċi l-MPS li ġit misjuba u l-pulizija qabdu wkoll madwar 280.000 pakket ta' dawn l-MPSs li kienu maħżuna f'din il-faċilità. Pakket wieħed huwa madwar 25 euro, ġifieri tagħmel multiplikazzjoni eh, tasal għal ċifra ta' madwar 7 miljun euro. Għal xi ħaġa bħal dik ikollok bżonn madwar 300.000 euro biex tinvestihom u biex tixtri mbagħad il- is-sustanzi u tibqa' sejjerek, ġifiri, fl fl-aħħar tispiċċa 7 miljun euro. U għalhekk mhux qegħdin fil-produzzjoni, qegħdin nitkallmu biss fuq dak li kien hemm fl-istok, hemm differenza kbira eh, bej dan il-qasam u qasam oħrajn u bekk eh, dan il-qasam qiegħed jiġbed il-ħafna nies. Issa l ħar slide operazzjoni mmexxija mill-awtoritajiet Ungeriżi erba' snin ilu kien hemm individwu arrestat fl-Ungerija tal-li kien qiegħed ibbieħ MPS minn dan il-webshop. Dexter's eh, Chem Store kien qiegħed ibbieħ madwar 1000 doza ta' MPS kull ġimgħa. Permezz ta' din il-website imbagħad ġie arrestat u l-webshop ingħalaq insomma sentejn wara fl-2014 il-webshop reġa beda jaħdem. U safrattant eh, minn kien wara dan is-sit kien għadu l-ħabs, l-operaturi l-ġodda ma kellhomx rabtiet mal persuna preċedenti, però użaw l-istess isem. Għaliex eh, kien hemm klientela sabiħa. L-awtoritajiet eh, Ungeriżi bl-appoġġ ta' xi stati membri oħrajn u l-Europol identifikaw il dawn il-gruppi strutturati li kienu wara din din il-web page u web pages oħrajn. Intuża l-istess emmo eh, u koll eh, sostanzi kienu jiġu ordnati ċina, l-beħ fuq l-internet imbagħad. Kumpanija zazwa kienet dejn individwi zazax li ma kellhom xogħol qabel dan, kellhom storja kriminali però inkomuni kien hemm struttura f'saħħitha insomma. U dawn l-individwi bażikament kienu qegħdin jevitaw dawk l-MPSs li kienu projbiti. Kienu parti mill-lista ta' sustanzi projbiti. L-istok kien jitlaq malajr insomma mbagħad mbagħad kienu jibdew ibijaw sustanzi l-ġodda. Slide li jmiss. U dawn huma stampi ta' websites oħrajn li kienu qegħdin joperaw bl-istess mod. Mhux noqgħod nidħol fid-dettall hawnhekk, però f'Ġunju 2015 imbijaw l-MPSS imsejħa Facebook Tablets. U dan wassal għal 15 il zazu u zazu għal jispiċaw l-isptar flejla wahda. Din il-Facebook tablet ma kienx projbita dak iż-żmien. L-awtoritajiet ġifieri jagħmlu stħarriġ eh, fost il-klijenti l-oħrajn li xtraw li xtraw din is-sustanza u bekk instabu sustanzi oħrajn li kienu fuq il-lista. Kien hemm imbagħad diversi arresti wkoll brabta ma' dawn it-tip ta' reati. Slides li jmiss. The results uh, in brief. Uh, Sena dan fil-qosor hija l-operazzjonijiet li eh, seħew fil-Ungerija u anki minn eh, stati membri oħrajn. Niqafaw, grazzi. <laughs> Grazzi ħafna. Aħna smajna żewġ rapporti u smajna fuq 560 sostanza li jeżistu fuq il-suq. Aħna dari konna nitkellmu fuq sigaretti u l-alkohol biss u mhux faċli issa s sitwazzjoni nanalizzaw b'dawn il-prodotti kollha li tikkomplika ħafna il-sitwazzjoni. Ma nafx jekk il-Kummissjoni għandix intenzjoni iżid xi ħaġa sur Boldi. Grazzi ħafna. Boni. U grazzi anki tal-prezentazzjoni ta' dan ir-rapport. Grazzi wkoll tal-eżempi li tajtna. Eżempi ta' kooperazzjoni ta' suċċess bejn aġenziji u istituzzjonijiet Ewropej. U punt ta' referenza tajjeb għal għaj e l-Europol Kummissjoni u għalina l-koll. Li nipreparaw u nimplementaw l-istrateġija fil-snin li ġejjin u anki background tajjeb għal policies fuq il-programm. ċinu ma l-sfidi kif inti semmejt? L-onet? l-ekosistema li zida fl-ekosistema id-distribuzzjoni, traffikar għal l-specializzazzjoni ta' ċerti gruppi ta' eh, organizzazzjonijiet kriminali l-impatt ekonomiku qed jikber però fis sens negativ il-valur ta' suq ta' drogi huwa bejn 11 u 31 biljun ta' euro kull sena. Il-konċentrazzjoni f'ċerti lokazzjonijiet emerġenti u stabiliti fl-Europa b'kanali speċjalizzati għal twassil ta' dawn id-drogi minn sorsi differenti ta' produzzjoni minn parti differenti tal-globu. Dan huwa eżempju ta' globalizzazzjoni tal-katina ta' kummerċali ta' drogi. Huwa ċaru kolli li l-internet qed joħloq possibilitajiet ġodda tal-promozzjoni tal-drogi. U anki qed jagħmel pubbliċità fuq kif wieħed ikun jista' jiksibhom. U tielet punt huwa l-impatt multidimensjonali tal dan is-soq qed jikber u l-aċċessibilità dejjem eħfef ta' drogi, speċjalment il-ġodda bħala sustanzi psikoattivi ġodda. Dana huwa negattiv għall-ekonomija, għas-saħħa tal-persuni, il-wieħed fil-mija tal-adulti Ewropej jużaw id-drogi kuljum. Għalli dan jfisser 6 miljoni U dan qed iżid anki għall-atteġġament ta' radikalizzazzjoni soċjali f'ċerti pajjiżi. Hemm ukoll dubbi fuq l-evidenza tal-rabta bejn il-tkabbir tal-suq ta' drogi u l-attività terrorista. Jekk irridu ħana implementaw il-policies tagħna biex nirrispondu għal din id-deskrizzjoni, irridu nifukaw l net fuq l-analiżi sistemika u pronjosi ta' tendenzi tal-business eh, u anki tal-modell ġdid tal-użu u anki tal-riski eh, ġodda tal-persuni mħabba il kompozizjoni ġdida tal drogi Il-jum importanti ħafna. U tini sħubija bejn l-istituzzjonijiet kollha involuti fil-policies attivi fuq livell Ewropew u anki fuq livell nazzjonali. Ir-rwol tal-punti fokali fl-attività tal-MCDDA, kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri, u hija importanti biex nkunu nistgħu nizviluppaw early warning system. Intervenzjonijiet għawin u tamanajr biex niblukkaw l-aċċess għad-drogi. Nafu li dina miex strategija faċli, hemm ħafna punti kritiċi u hemm anki ħidma kbira bejn l-Istati membri fuq l-soluzzjonijiet e ġodda eh, relati mal-MPS u nittamaw li fil-futur nkunu nistaw niksbu xi soluzzjonijiet. Inqas ta' koordinazzjoni eh, tista' eżit ir-riski U tiret punt, bżon ta' politika bilanċata għal biex innaqsu il- il-fornitura ta' drogi. U anki nistaw n-organizzaw anki l laqqa komuni bejn il-Kumitat tagħna u l-Kumitat tal-Ambjent. Illi uh, uh, jidħol il-kompetenza tiegħu tidħol f'dan is sujġet Nixtieq nistaqsi li sur Guzdil, x'kapaċità għandha bżonn li MCDDA biex tkun tista' tissodisfa r-rol tagħha eh, f'dawn il-policies. Il-qafas ġdid legali, hemm ta' qafas ġdid legali u kif nistaw nirsolvu il-problema ta' dawn il sustanzi ġodda psikoattivi li huma perikolużi mħabba eh, eh, l-effetti tal-użu ta' dawn id-drogi. Eh, grazzi ħafna, ma kienieċ tqarrija din ma ħafna mistoqsijiet. U meta smajna ċifri li wieħed jista' jagħmel profitta 24 biljun ta' euro. Kenna problemi biex insibu Sitta, sitt biljoni. għal-Turkija eh, testaw timmaġinaw. Pero, il żoċ kollegi tagħna jkunu eh, jistaw jizidu xaħġa ħaġa hawnhekk. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija anki jien l-Europol. Jider illi hemm tipi differenti ta' modi differenti ta' uh, twasil ta' dawn il-drogi fl-Europa u ta' distribuzzjoni. U ħafna drabi dawn jitbidlu u dana jista forsi iżid eh, il-ħidma minna ħatakom. Ma mela, nagħti il-mikrofonu l-ewwel istur Guzdil. Grazzi, nirringrazzja l Boni tal-kummenti pozitivi tiegħu anki l-komitat tal-appoċ eh, kontinu li jgħatuna l-IMCDDA. Eh, il-mistoqsija tijak fuq il-mezzi u risorsi nista najt li hemm leġislazzjoni ġdida li bħalissa qed tiġi preparata fuq l-approċ tal- eh, sostanzi psikoattivi ġodda illi fija tlet passi. Il-sistema ta' early warning, un batem l evaluazzjoni ta' sogru, un batem il mizuri li jittihdu biex jieġildu kontra dan il-sustanzi. Waħda, wieħed mill-punti li ktar importanti, il-bira kien hemm ukoll deċiżjoni tal-Korepor, se jkun hemm eh, revizjoni limitata tal-EMCDDA, il-minimu li għanna bżon huwa illi il-minimu għalli kunem bidla fil-istatut, imma dana mux se jkun bizzejed biex ikun nistaw nafacċaw l isfidi kollha, u f'dan fuq din il-bażi aħna nimxu skont anki il-kumitat ta'kom u mal-komissjoni u nistama illi xi darba se jkollna riżultati konkreti anki bħala risorsi u naħseb illi f'kull f'ħafna każi konna bżonn aħna risorsi addizzjonali. Naf li se jkun hemm soluzzjoni, hemm impenn kbir minn tal-Kummissjoni, anki minn tal u mill-Istati Membri, un nista norbot ukoll fuq il-kumitat tagħkom. U nittama li dawn il-talbiet tal-MCDD jiġu appoġġati b'riżorsi addizzjonali. Grazzi. U hemm ħafna gruppi attwalment u aġenziji li qed jittolbu għal possibilitajiet ulterjuri bħala risorsi u nittama li nkunu nistaw nsibu soluzzjoni għall organizzazzjoni tagħhom. Fuq il-bidla tar-regoli, Iva, il-slides tija juru in l-indikazzjonijiet li ġejjin minn kazijiet konkreti. Ibidlu anki il- anki jek titbiddel il-modus operandi, eh, ċorta tibqa l-sfida il-diversità ta' rotot ta' traffikar miex ħaġa ġdida. Umma bidliet li ridu eh, insegu u neġildu kontra taħħom. Grazzi. Mela, speċa, wasanna fetmin ta' dan il-dibattitu nixti nirringrazzja li żewġ persuni u dimna. E prezentajtu rapport u u għacċari li mhuwiex faċli dak li għandkom u dimkom, Grazzi tal-li ġejtu u tal-li tajtna il-pozizjoni ta'kom fuq situazzjoni. Grazzi. So, colleagues, I think we can directly go to the next. Issa nistaw naddu direttament għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-mekanizmu fuq il demokrazija stat dritt u drittijiet fondamentali. Dinja prezentazzjoni tal- prezentazzjoni tal evaluazzjoni valur miżjut Ewropew interim u dokumenti ta' riċerka. Għanna tlet prezentazzjonijiet. L-ewwel se jkollna prezentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-valur miżjut Ewropew minnaħa tal-Dipartiment eh, tal-Istudju u Riċerka tal-Parlament kif ukoll mbagħad żewġ studji esperti kommissjonati Dawn l-istudji saru biex inkunu nistaw nappoġġaw il-ħidma tal-kumitat tagħna fuq ir-rapport leġislattiv ta' inizjattiva propria fuq it-twaqif ta' mekkanizmu eh, fuq il-stat ta' drittu drittijiet fundamentali. Unbatem il-abbozz ta' rapport ta' Signora Entfeld eh, huwa disponibbli disponibli mill-bira u se jiġi prezentat fil-laqa li miss. Nati issa l-mikrofonu li sinjura Astrid Vorum tal-DG IPRS e biex prezenta din il valuazzjoni tal-valur mizjut interim. Grazzi tal-opportunità li qed tuni biex nagħmel din il prezentazzjoni Fil-bidu n introduċi l-background, l il meta il-Parlament jiddeċidi jipprepara evalwazzjoni skont l-artikolu 245 ta' trattat il-rapport eh, huwa flimkien ma' dan l-evalwazzjoni u dan biex nevalwaw l-impatt potenzjali u identifikaw il-vantaġġi tal-proposti tal-Parlament. fi rapporti Dan il rapport jakkompanja rapport li qed jiġi preparat mis-Sinjura Indfeld u e, qed jipprova jagħti rakkomandazzjonijiet lil kummissjoni fuq demokrazija e, Stata dritt u drittijiet fondamentali. Dan huwa evalwazzjoni interim u għandu jiġi finalizzat qabel pubblikazzjoni tal-abbozz ta' rapport ta' Sinjura Entvelt. Jinkludi dokumenti differenti minnaħa ta' rapporteru minnaħa ta' shadows u se jiġi aġġornat iktar tard jimbena fuq żewġ dokumenti ta' riċerka illi se jiġu prezentati mill-Sinjora Bard u mill-Professor Pesh. Fuq dan il-qafas ta' drittijiet, hemm ċerti nuqqasijiet fis-sistema. Hemm vojt bejn il-proklama tal-drittijiet u l-valuri fil-artikolu 2 fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt il-konformità tal-Istati membri ma, dawn, ma dan l-artiklu. Dan il-vojt għandu spejjes eh, gbar soċjali u ekonomiċi. L-għu dawk li rigwardaw il-dibattitu fuq il-kompetenza u anke fuq il-sinifikat Umħabba fekk, hemm divizjoni ta' ħidma mhux ċara bejn l-Istati membri u istituzzjonijiet kif ukoll il-korpi u l-aġenziji fil-kamp tal-infurzar u tal-monitoraġġ. Hemm eh, attivitajiet li mhuwiex koordinati. U tiret punt, il-mekanizmu eżistenti ta' implementazzjoni ah, mhuwiex effettiv biżejjed, ma' ma jħares lejn l-sfidi eh, effettivi. F'dan il-kontest, xin ma l-alternativi li għanna għoddimna ta' policy biex nirbħu dawn innu nuqqasijiet djufijiet, ġi propost mill-esperti illi jiġu adottati patti interistituzjonali biex jiċċaraw l-ambitu ta' azzjoni kif ukoll id-distribuzzjoni ta' ħidma bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. U dan il-patt għandu jinkludi żewġ elementi importanti. Minnaħa waħda monitoraġġ annwali fuq id-demokrazija stata dritt u drittijiet fundamentali jkun ibbażat fuq scoreboard. U minnaħa l-oħra għandu jinkludi wkoll ċiklu ta' policy bħal dak tal-semestru Ewropew u involvi anki istituzzjonijiet u parlamenti nazzjonali Jiena sa nitkellem fuq dawn iż-żewġ aspetti fil-qosor ta' dan il-patt, fuq il-monitoraġġ annwali ta' dawk id-drittijiet li semmejt, għatem mm, kwestjonijiet. L-iktar ħaġa importanti huwa l-ambitu tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Skont it-trattat l-Unjoni għandha mandat biex tintervjeni biex tipproteġġi il-alba kostituzzjonali, il-valuri tal-istituzzjonijiet Però mux ċar kemm u sallima punt. U punti ħor għal bażi legali. Il-monitoraġġ eh, skont l-artiklu 352 illi kien il-bażi legali tal-ħolqien tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u jista' jiġi użat biex insaħħu l-mandat tal-Aġenzija. Matem l-artikolu anki 70 illi huwa evalwazzjoni peer evaluation, l-artiklu 295 illi hija anki l bazi għal ftejmit interistituzzjonali. Jista' jkun hemm taħlita ta' dawn il-possibilitajiet kollha. U mbagħad hemm kwestjonijiet li rigwardaw metodoloġija fuq il-monitoraġġ u l-scoreboard. Jiena semmejt il- problema tal-divizjoni tal-ħidma istituzzjonali, ma temm anki kwistjonijiet li rigwardaw l-accountability demokratika. Fuq il- Tini komponent tal-pat il ċiklu uh, fuq il-demokrazija, stat ta' dritt u drittijiet fundamentali, dan se inkludi fost affarijiet oħra dibattitu annwali mal-parlamenti nazjonali, dibattitu interparlamentari annwali, e, titjib uh, e, fil-qafas tal-stat ta' dritt tal-Kummissjoni, kif ukoll il-possibilità li l jinidu e, proċeduri ta' ksur sistemiku u għandhom bżonnu kol eh, titjib ta' dialogu fil kunsil fuq l-istat ta' dritt. Però l-Unjoni Ewropea jista' jista' biss jagħmluh dan jekk jirrispettaw l-istandards huma stess. Allora il-ċiklu ta' politika għandu ikollu anki sistema biex jagħmel eh, eh evalwazzjoni tal-effettività tal-leġislazzjoni. Fl-istess ħin il-proċess ta' adeżjoni għal Konvenzjoni Ewropea ta' Dritti tal bnidem għandha jitkompla. Umbagħad ir-rapport anki janalizza il-benefiċċji ta' dawn il-alternativi. Ġi demonstrat fil-letteratura xjentifika mhux iktar minn darba, iktar minn darba, e, noqas ta' protezzjoni ta' dritti tal-propieta u affarijiet oħra għandhom impatt fuq livelli differenti, speċjalment fuq il-performance ekonomika. Fil-kriminalità u korruzzjoni dawna jqum li l-ekonomija Ewropea bejn 218 u 18 u 282 biljuni. Eh, u l-autorità ġudizzjarja għandha tkun indipendenti u għandha tirrispetta id-drittijiet tal bnedem U fl-aħħar, Umbat, l ċitani kollha jiġu affettwati jekk mem lebda konsekwenzi fuq il-violazzjonijiet tal-istat eh, ta' dritt, ikun hemm riskju ta' kontaġġu. Issa, meta nqabruh ma' dan, l-ispiża tal-monitoraġġ annwali huwa baxx. Dan fisser id dessej umxie xi 4 miljuni kull sena u il-ċiklu politiku se jqum xi 7 miljuni. U dawn l-istrumenti se jkunu dejjem iktar effettivi jekk il-sinerġiji eh, jiġu implementati anki mill-Aġenziji mill Internazzjonali. Grazie ħafna. Grazie tal-informazzjonijiet u anki tal- tal- eh, tal-prezentazzjoni. Issa nisimgħu minnant Sinjura Petra Bard mill-Università ta' Budapest t-testi prezentanna riċerka minn ċeps fuq l evaluazzjoni tal-bżonijiet u possibilitajiet għal tfasil tal-scoreboard ta tal-Unjoni Ewropea fuq l-demokrazija stata dritt u drittijiet fundamentali. Present uh, our research paper. Uh, and I will immediately ask you for the next slide and the next. Mela, eh, nadi direttament għall-slides li mis. Il-Unjoni Ewropea irċevit il-valuri taħħa fil-bidunet u, u, u dawn il-miri huma li neħu l-prosperità u l-paċi. U attualment hemm anki bażi ta' trattat fl-artikolu 2. bat hemm il-kriteri ta' Copenhagen li jizguraw li eh, l-istati eh, membri futuri jiġu monitorati għal rispett ta' artikolu 2. Però memx eh, metodu simili għal uh, wara li ikunu daħlu fl-Unjoni Ewropea. U ma matem l-artiklu 7, illi <laughs> ma ġiġ użat minn duġi introdott fit trattati għax ma kienx hemm, mhux għax ma kienx hemm sitwazzjonijiet illi eh, illi hemm bżonnhom, ma mħabba nuqqas ta' rida politika. Issa, hemm bżonn ta' riformi u dawn it-talbiet ta' riforma qed jiġu mill-Parlament, mill-Kunsill u qabel l-artiklu 7 hemm din proċedura. Naturalment hemm ħafna kritika qegħdin jgħidu li dawn diġà qed jagħmlu dilwizzjoni ta' artikolu 7.1. Però irridu anki narfu l-benefiċċji ta' din il-problema tal-istat ta' dritt. Id-dibattitu qed jimxi bejn il-fokus mill artiklu 7 lejn il-valuri u kif nistgħu nifurzaw. Dawn jiddependu mill kriżi u ma jagħtux monitoraġġ periodiku u ta' evalwazzjoni tal-compliance eh, tal-istati membri mal-artikolu 2. Fil-risoluzzjoni ta' 2 tal-ġunju tal-2015 il-Parlament eh, talab li kun hemm monitoraġġ ma' dawn id-drittijiet. Eh, u il-grupp ta' riċerka tagħna eh, li huwa l-professur li hom bil qeda ħdejja u l-professur liħor, illi studjaw dawn il-kwistjonijiet. Aħna bdejna mill-punt illi Dawn huma kwistjonijiet li rigwardaw liġi Ewropea. Hemm kompetenza fl-Unjoni Ewropea biex diskutu fuq dawn il-kwistjonijiet, il-ċittadini Ewropej huma affettwati. U anki ċittadini fi stati membri oħrajn. Il-leġittimità tal-teħid tal-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea eh, qed jiġi minat u anki hemm korp ta' liġijiet ta' uh, interni ma jistawx jeżistu minar mekanizmu uh, suffiċenti u standards li jinforzaw l-istat ta' dritt. Is-sussidjarjetà l-Unjoni Ewropea ma tistax naturalment iddaħal fil-pedament fil eh, kostituzzjonali tal-Istati membri Pero dan mux qed jimxi kontra l prinċipi ta' sussidjarjetà, ma għandu jikkontribwixxi anki biex dar e, il-liġi fuq sussidjarjetà sir operativa. Il-punt ta' tluq li jmiss huwa illi il-liġi internazzjonali, imma speċjalment dik tal-Unjoni Ewropea, għandha tiġi użata bħala mezz estern ta' demokrazija militanti. U l-persuni għandhom protezzjoni kontra E rappresentanti li huma substandard. U naturalment dawk l stati membri illi qed jiġu attakati se jattakaw anki l-kritika u hekk dina mm, hekk mhux biżejjed se jattakaw anki l-kritika e, qed jibdew jgħidu li mhumiex parzjali, mhumiex imparzjali. u li eh, hemm kwistjonijiet ta' eh, problemi kostituzzjonali. Il-backsliding tal-istat ta' dritt ma jfissirx identità kostituzzjonali. ħafna drabi dan huwa approċċ ta' elit u jimxi kontra l-opinjoni tal-minoranzi. Għanna bżon għal daqstant hawnhekk namlu distinzjoni. Id-diversità u tolleranza huma valuri importanti tal-Unjoni Ewropea, però rridu nagħmlu eh, differenza ċara fuq dawk li għandhom jiġu tollerati, dawk li eh, u li mumma il-valuri li jimminaw l-unità Ewropea. U dan huwa dan jirrigwarda l-bżonijiet biex nifissaw dan l-scorebook u ejna raw issa xinu l-possibilitajiet. Hemm ħafna definizjonijiet possibbli, aħna minna definizjoni wiesa li għandha tkun kombinazzjoni ta' dialogu, diskussjoni, monitoraġġ, eh, evalwazzjoni, eh, benchmarking, supervizjoni, f'sistema waħda speċifika l-Unjoni Ewropea. U f'dan is-sens Skorborg jista' jeżisti bħala proċess illi eh, pratikament huwa ċiklu ta' multi ħafna atturi u ħafna ċikli. Issa, fil-grupp ta' riċerka tagħna u mal-persuni li intervistajna, kien hemm ftehim illi m'hemmx bżonn nerġgħu nivvintaw eh, ir-rota. Għanna nibnu fuq mekkanizmi eżistenti. M'hemm xejn ġdid, l-iskorbuk tal-ġustizzja qed juża anki modelli oħrajn internazzjonali. Anki l-modell Greko Fl-istess ħin għanna nifmu illi jekk nġibu fl-imkien dejta minn sorsi differenti u nanalizzaw anki sinerġiju u namlu eh, paraguni u kważi impossibli. U imħabba il-differenzi metodoloġiċi tal-proċessar ta' data. Il-punt li mis huwa illi kull darba li aħna nisselfu minn sorsi eżistenti il-emżon nżommu l-speċifiċità tal-proċess tal-Unjoni Ewropea. Fi klim ieħor, il-mekanizmu tal-stat ta' dritt qatt m'għandu jiġi moti lil operaturi esterni. Il- rikonoximent reċiproku, l-fiduċa, l-prinċipju tal-lealtà, eccetera. U l-Unjoni Ewropea wkoll għandha għandu jkollha sistema tagħha biex tifissa anki standards iktar u l-jien. U flok ma tkun taħt e, korpi esterni għandha tiżviluppa l-mekanizmu tagħha u tagħmel prevenzjoni qabel ma ikun e, hemm e, Eh, qabel ma, ma aġenziji esterni ikun jistaw jindunaw. Dana jista' jkun skont il-semestru Ewropew jista' jkun marbut anki ma' ċiklu ta' governanza ekonomika. Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hija leġittimità ta' scoreboard. U naturalment hemm bżonn ta' affas istituzzjonali oġġettiv. Imma għaddu jkun hemm garanzija ta' oġettività individwali, indipendenza u anke eċċellenza akademika tal-partiċipanti kollha. Il-punt li mis biex niżguraw leġittimità huwa li narfu illi memx definizjonijiet riġidi. U dan u għajn għazveru għal drittijiet fundamentali iktar għal demokrazija, pero sikurament għal stat ta' dritt illi dawn huma fenomeni u mem lebda formula anki il definizjoni liktar dettaljata għanda għandu jkonfja anki elementi biex tinkludi anki in-natura vaga. U dana ma nistawx aħna namluħ f'shopping list ta' elementi anki jekk nafu li hemm eżempi ta' dan. Eh, tekniki li mumiex neutrali għandhom jiġu eh, eliminati. Li mumma l-standards li għanna nisselezzjonaw? Una darba niprovaw noħol u din il-lista li għadni kif allora nkunu għeddin namlu eżerċizzju dubju illi jista jiġi attakkat politikament jew ideologikament għanna u koll naċċettaw il-benefiċi tal-vagezza. u spess eh, jizri illi l-istati membri li qed jiġu studjati jajdu li jem eżempi internazjonali oħrajn li jajdu li juma dawn eh, selfuhom minn eh, pajizi oħrajn, pero għed jista' jifem illi illi għed għeti illi għonek għed għeti jibni stat eh, ġdid u qed jieħu l-iktar elementi negativi minn modelli differenti. Għal dastant, biex niskuraw leġittimità rridu narfu eh, għal xiex mandiġ tiġi użata eh, l-iskorbol, biex għal predizzjoni, mux biex tamme klassifika tal-istati membri, mux eh, xirqa għal biex wieħed jagħmel analiżi me pajjiżi. Aħna nixtiequ nagħmlu enfasi fuq approċċ każ b'każ u evalwazzjoni kwalitativa tal-istati membri. E, Blista Eh, speċifika għal kull pajjiż. Element ieħor huwa it-trattament ugwali tal-Istati membri. Jiena naħseb illi li nużaw standards doppji se il kwalunkwe proċedura. Jista' jkun hemm diffikultajiet jekk il-backsliders tar l-istat ta' dritti multiplikaw allora bekk jiġi użat l argument tal-artikolu 7. Il-kwistjoni li jmessum bat hija il-veloċità u l iskorbor għandha tkun effiċenti. E, l efficienza u l-ġbir ta' data u koll għandu spiża tiegħu. Jekk il-proċess jimxi bil-mod se jagħmel ħsara. Anki il-kontest legali jista jitlef l-impatt tiegħu fi żmien. U jekk il-proċess ikun twil wis, l-istat membru jista' jbidel il-liġi u jgħid illi l-evalwazzjoni miex valida għax mux qed janalizza l-liġijiet li huma rilevanti. U għanna nirreżistu anki tentazzjoni illi nużaw l-approċ tick the box. Dejjem hemm bżonn ta' kompromessi. Imma ħanna mm, ma nablux ma dan tip ta' proċess. Men ħafna informazzjoni jistgħu jiġu miġbura minn mekkanizmi differenti u aħna naħsbu li aħjar nixbdu eh, id data minn sorsi differenti soċjetà ċivili, stati, il-medja uh, eh, li rappresentaw drittijiet fundamentali, medjaturi, supervizuri ta' drittijiet tal-fundamentali, daw kolla għanna nużawm bħala sorsi. Anki l-ombudsman, eh, il-supervizur tal-protezzjoni tad data, dawn kollu għandhom ikollhom il-post tagħhom il-pista l-prova fu kull kwestjoni ta' demokrazija, stat ta' dritt u drittijiet fundamentali, għanda tkun uh, prezentata u il-pista l-prova se jmur f'mbat fuq l-istat membru illi jissodisfa l-istituzzjonijiet li l-azzjonijiet tagħhom huma koerenti mal-Unjoni Ewropea il- il- u l-istati membri u anki l-Unjon xaħat qed jgħid li l-kellima biex titkellem iktar bil-mod u xaħat għandu jgħidilha li l-slides mhux qed jitbidlu. Mela, għandna tliet xenarja hawnhekk. Fl-ewwel xenarju l-istat membri mixin skont il-stat ta' dritt, u dan jfisser li m'hemmx problemi sostanzjali. Fit-tieni xenarju mbagħad hemm ċerti elementi problematiċi fuq dak li għandu xaqsam mal sub-elementi tal-istat ta' dritt. Per eżempju, għuħet jista' jimmaġna pajis illi miex skont l-istat ta' dritt, però għandu eh, kisur tal drittiet eh, tal bnidem eh, gravi Issa jekk pajis bħal da u għaskont l-istat ta' drittu għati rispetta rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali. U, u anki skont dik tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad hemm it ċenarju eh, huwa kwalitativament differenti. Dan huwa l-istat ta' kattura kostituzzjonali. U hemm ksur ta' setat kostituzjonali. Fl-ewwel u fit-tieni xenarju aħna nipromuovu policy sunshine. U dan jfisser illi tinvolvi l-istati membri mhux tipparalizzhom. U l-kontroll tal-valur huwa anki fidejn l-istat membri ugualment u l-istituzzjoni. Però fit-tielet xenarju differenza hija differenti ħafna. U il metodologija tal-scoreboard se jintroduċi illi timmina id-demokrazija, il tiddekostruixi l-istat ta' dritt u mem lebda raġuni li wieħed jippreżumi l-intenzjoni tajba biex naslu għal approach sunshine biex namlu mizuri soft biex jerġaw lura għallejn il-kunċett ta' gvern skont l-istat ta' dritt. Allura, f'dan il xenarju il-proċeduri ta' ksur l-artiklu 7 tal-Unjoni Ewropea jiġi użat. Dan jista' jkun anki prevedibbli u trasparenti ne proponu kol li kunem kummissjoni eh, għal eh, twaqif tal-stat ta' dritt li kun indipendenti. U anki l-organizzazzjoni selezzjoni tal-modelli jista il-segwi anki il-Kommissjoni ta' Venezia. Issa, il remedi Dan mhuwiex kompetenza tal- riċerka tagħna, mal-proposti. E, jindikaw illi e, il-seta e, edha kollha fil-finanzi. Is-sanzjonijiet pekunjari jistgħu ma jkunux effettivi fl-istati membri kollha, però din is-seta finanzjarja tista' tkun għawija għalix dawk il-persuni li ma jirrispettax l-istat ta' dritt u ma eh, beneficjari tal-integrazzjoni Ewropea. Minna l-oħra, hemm paradoss illi dawn l-istati edin jibnu eh, stati totalitari bluzu tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Diverti. Qabel ma ngħaddi l-kelma lil kollegi, jien ngħaddi l-kelma lil kollega li se jitkellem fuq l-istbaqif tal-makkinizmu komunitarju fuq demokrazija, istat ta' dritt u drittijiet fundamentali. Il-professur Laurent Pesh minn Middlesex University f'Londra, mela jiena se nitkellem xi ftit eh, fuq sejbiet ta' dan ir-rapport u essenzjalment il-missjoni ewlenija kienet naqra differenti. Għana talbuna biex naraw il-qafas kollu kemmu Umbat nofru suġġerimenti u alternativi. Jek tista' tmur għal slide li miss, mela l-għaniet kienu fuq id-dimensjoni mikro ma kienix naraw l-skobod. Imma deċidejna qabel ma naraw u nidentifikaw il-ġufijiet kien utli il trattaw xi kwistjoni trikorrenti, per eżempju l-valuri fil-artiklu ta' TEU u jekk nistawx ndefinuhom jekk l-Unjoni Ewropea kellha l-kompetenza biex tagħmel wara tara sat membri u għalhekk dan huwa l-ewwel parti tar-rapport fejn aħna nittrattaw sensiela ta' kwistjonijiet u biex nagħmel taqsir il-ħinet jafas il-pożizzjoni ewlenija tagħna l-Unjoni Ewropea għandha l-kompetenza tagħmel monitoraġġ u wara sħubija għabbażi tal-qafas eżistenti U għal dawk li huma il-valuri tal-artikli ta' TIU e aħna nemnu illi il sinifikatu l applikazzjoni ta' dawn l-artikli nistgħu narawu mhux biss fuq il-ġurisprudenza nazzjonali ma dik ukoll komunitarja u internazzjonali kif ukoll l-istrumenti komunitarji u internazzjonali u għalhekk fuq din il-kwistjoni aħna nemnu il l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jista' jkun suġġett ta' monitoraġġ mill-Unjoni Ewropea dawk li huma dawn il-valuri. il valuri u l dawn il-valuri mumiex illimitati pala kunċetti imma jista' jkunu suġġett tal monitoraġġ. Issa immur għal tinni taqsima tar rapport ġifiri il-lakune ta' dan il-qafas esistenti. L-ewwel net rajna il-qafas transversalment. Aħna identifikajna xi djufijiet mill-lat transversali u fost dawn il-lakune li identifikajna kien hemm il-proliferazzjoni ta' strumenti speċifiċi nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej. Palli kieku l-istrumenti kienu essenzjalment kumulattivi wieħed wara l-ieħor imma mingħajr ma jkun hemm koordinazzjoni fost l-istituzzjonijiet Ewropej. U ħenkunu ġasti, ġusti lejn l-istituzzjonijiet Ewropej dan in-nuqqas ta' koordinazzjoni u għaddu fuq tal-fatt li l-proġett Ewropew kien bazi tal-fatt li wieħed jissieħeb l-Unjoni Ewropea u wieħed eh, kun e, f'konformità mhux suppost tkun kwistjoni u għalhekk dan jispjega li xil-qafas għandu lakune transversali minħabba din l-assunzjoni li mhux suppost tkun problema li qed niddiskutu illum. Imma ovvjament di ma toċċ iktar u identifikajna wkoll lakune strumenti speċifiċi li ġew Eh, stabiliti mill-istituzzjoni Ewropej differenti mis nagħmel lista ta' lakune għal kull strument għax ir-rapport pjuttost twil ma essenzjalment qegħdin naraw qafas ta' stat ta' dritt u qabel ma naraw l-istrumenti ġodda tal-2014 rajna u koll strumenti eżistenti pal l-artiklu eh, fuq l-alternativa nukleari, forsi mhux hekk għandna bżonn niddiskrivaw, ma bat l-mornu għall-artiklu lejn 5 tal-inforzar u rajna kif dan ġi applikat ukoll u fu naħa tal-Komissjoni pjuttost kemm hemm lok ukoll għal titjib u mbagħad rajna wkoll strumenti addizzjonali bħal kooperazzjoni u verifikazzjoni bħala mekkaniżmu li tiġi applikat ukoll l rumanja u l-Bulgarija. Mbagħad rajna wkoll fil-qafas ta' stat ta' dritt adottat mill-Komissjoni fl-2014 u dialogu ta' fuq stat ta' dritt imwaqqaf mill-Kunsill u l-ewwel edizzjoni kienet ta' Novembru li għadda. U bażi ta' dan il-lakuni li ġew identifikati mir-rapport, iddeċidejna li nagħmlu l amlu tagħna biex noħorġu b'menu ta' soluzzjonijiet jekk tista' tmur għas slide fejn hemm l-alternattivi kollha. Pala diagramma. Għana deċidejna illi noffru u sottomettu għall attenzjoni tagħkom tliet alternattivi vertikali u tliet orizzontali. Meta ngħidu vertikali dawn huma alternattivi jew soluzzjonijiet illi għandhom bżonn jiġu applikati għal sati membri individwali speċifiċi u għalhekk skont il-każ. Għalhekk huma transversali l-istituzzjonijiet Ewropej u japplikaw biss għal stat membru jekk huwa rilevanti ovvjament. Issa l-ewwel waħda vertikali pala alternativa hija fuq l-inforzar eżistenti u l-proċedura ta' inforzar eżistenti l-artiklu 258 ta' TFEU. Għana nissuġġerixxu li forsi hemm lok il napplikaw mod differenti f'sitwazzjoni fejn hemm pattern ta' ksur sistematiku ta' dispożizzjonijiet ta' liġi komunitarja. Soġġeriment tagħna huwa li napplikaw il-mekanizmu, il-proċedura assistenti ta' nforzar b'mod xiftit differenti fejn nkunu f'sitwazzjoni fejn ikunem ksur ripetut li jagħmlu parti minn pjan għall iżmantellar eh, ta' stat kostituzzjonali. Dan aħna ngħidulu il-Systemic Infringement Actions, ġifiri mod differenti kif napplikaw l-artiklu 258. Tini alternativa namlu titjib għal mekanizmi li diġa jesisti di d-derba din nitkellmu fuq il-qafas tal-Komissjoni tal-Stat ta' Dritt adottat mill-Komissjoni fl-2014 għad nissuġġerixxu xifti titjib ċkejken illi jġib ċertezza legali li jkun utli meta nitkellmu fuq il-mekkanizmu dedikat tal stat ta' dritt. Essenzjalment, forsi jistem lokal titjib fuq nozzjoni ta' teddida sistematika li tant importanti mħabba dan il-qafas Mbagħad hemm rakkomandazzjonijiet addizzjonali li qegħdin nagħmlu wkoll fir-rapport, imma forsi nista' eh, nwieġeb il-mistoqsijiet jekk tixtiequ iktar dettalji fuq din l-alternattiva. It-tielet alternattiva vertikali aħna naħsbu illi forsi nistgħu nsibu mezzi aħjar kif nistgħu nifinanzjaw il-gruppi ta' soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea din insaqsu l-Ewropea biex tkun iktar konsistenti u tagħmel internament dak li għamlet esternament għal dik li għadak li huma l-gruppi ta' soċjetà ċivili din nipproponu forsi ħaġa iktar ftit ambizzjuża ma' strument ġdid ta' finanzjament, ma forsi nistgħu naraw skemi għal eżistenti biex ma kunux daqshekk ambizzjużi u naraw kif dawn il-gruppi ta' soċjetà ċivili jistgħu japplikaw għal eh, eh, skemi ta' finanzjament ġar jeżistu bħal ta' Jean Monnet illi kellha suċċess ħafna imma forsi ma tantxu huwa faċli għal gruppi ta' soċjetà ċivili illi eh, jisolbu għalihom u għalhekk dawn huma l-listi tal-alternativi vertikali għamilna wkoll alternativi orizzontali. Din id-derba għamminnijom ġerarkija mill-inqas ambizzjuż għall-iktar ambizzjuż. Il-lista l-ewwel waħda fuq il-karta mill-perspettiva legali mhux politika tkun l-insaqsu l-Kunsill li revedu l-mod kif organizza id-dialogu ta' kull sena ta' stat ta' dritt aħna tal-fema li hemm lokal titjib fuq il-mod kif jiġi organizzat, per eżempju nqas ta' trasparenza fl-ewwel edizzjoni ta' dialogu ta' stat ta' dritt fil-fema tagħna bżonn jittejjeb. u wkoll rakkomandazzjoni addizzjonali ma naħseb inqas ta' trasparenza u l-mod kif suġġetti ġew eh, mażula u l-format ta' dialogu hemm bżonn jiġi rivedut. Issa, alternativa oħra numru 2, waħda orizzontali, diskussjoni ġdida li tinvolvi l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali fejn iddiskutu l-MPs nazzjonali u l-MEPs jiddiskutu eh, kwistjoni li għandhom xaqsmu mal-artikli ta' TEU memx bżon ta', kam, ta, ta bidla leġislativa imma ta' rida tajba u dan nistaw naraw ma l-ewwel rabta ma l-ewwel uh, eh, alternativa orizzontali, waħda ma t-swedix l-oħra u it tielet waħda iktar alternativa orizzontali ambizzuża li għedin nissuġġerixxu fir-rapport u fil-fatt uh, din dan il kuntess sempliċement nissuġġerixxu il nadottaw dak li ġi suġġerit mill-kollega tiegħi ġifieri hawnhekk qegħdin nissuġġerixxu il-ħolqien ta' ċiklu ta' monitoraġġ permanenti differenti f'kuntest tal-lema nkunu nistgħu wkoll koll ndaħlu eh, skobod ta' monitoraġġ ab'bażi tal-valuri komunitarji mux nirrepeti dak li qed taqalet il-kollega, imma is suġġeriment ikun ikonna mekanizmu permanenti li applika l istati membri kollha imma fil-kuntest tal lima l-istituzzjonijiet Ewropej kollhom jiġġustifikaw l-azzjonijiet tagħhom ukoll biex hekk kulħadd ikun mitlub illi juri illi qed ikun f'konformità għall-artikli ta' TEU, ma nxin nitkellmu fuq ċiklu ta' kull sena ma ta' kull sitt xhur ma tantx ma ġejniex għal deċiżjoni imma qed ikunu ċiklu permanenti. U hekk nikkonkludi l-lista ta' sitt alternativi u nilqa' kull mistoqsija minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna, smajna li tlet kollegi, grazzi ħafna ta' dak illi samtu mana. Ovvjament din hija sfida illi titlob ħafna nies, ħafna partijiet interessati, ħafna komunikazzjoni. Imma sfortunatament jider illi dinja azzjoni ta' sew tiġa ma nafx jekk il-kollegi tagħna jixtiequx saqsu xi mistoqsija. Jekk le jiena nixtieq inżid xi ħaġa għal dan il-punt. Għax ta' spiss nisimaw dan il-punt fuq id-dilemma ta' Copenhagen. Jina nixtieq inkun naf jekk xi ħadd iċċekkja għaliex huwa neċessarju u fuq liema kriterju u ta' miżuri huwa possibbli illi insibu jekk uh, membru kandidat jista' jsegwi id-drittijiet u l-artiklu 2 imma jekk insaqsu l-istess ħaġa mill-istati membri dejjem nisimgħu le mhux neċessarju illi niċċekkjaw għalhekk jew m'għandniex il-kriterji għal kriterju ta' Copenhagen jew hemm nuqqas ta' rieda politika U jina da ma rajtux meta semmejt il-mizuri esistenti, inti semmejt il-skobut tal-ġustizja komunitarja mux il-kriterju ta' Copenhagen. U li dan huwa wieħed mill-elementi skont li hemm bżonn naraw. U jina naqbel inti semmejt kelma importanti li aħna niffokaw meta nitkellmu fuq l-artiklu 7 nitkellmu fuq il-mekanizmi ta' kriżi meta diġà ġraw ħafna affarijiet kbar U naħseb dak li qed nipprovaw nagħmlu jew li suppost nipprovaw nagħmlu u għalli noħolqu xi tip ta' mekkaniżmu ta' twissija bikrija għax fl-istati membri kollha jista' jiġri anki bil-rida tajba kollha illi xi deċiżjoni tmur wisq lil jew taqbad il-triq ħażina u bil-partit kollha interessati u b'mod ta' priverija nsibu soluzzjoni u nevitaw illi il-xi żball jikber u jispiċċa f'sitwazzjoni ta' kriżi. Iva, għanna bżon naħsbu fuq soluzzjonijiet bħal dawn, bħal mekanizmu ta' twissija bikrija u ma nbottawx gvern jew stat membru, imma nipprovaw flimkien dak li nistgħu nagħmlu biex nirrispettaw id-drittijiet fondamentali u l-istat ta' dritt. Tajja pwis, dan huwa x-xogħol li għandna dimna jekk m'hemm ħadd ieħor illi jixtieq illi jizid xi ħaġa, allura jekk m'hemmx mistoqsi addizzjonali dispeċini. U dimi jgħat u marajtekx. rajtekx. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-awturi ta' eh, din il-preżentazzjoni għax hija importanti ħafna nistaw nifmu ferm iktar issa nistaw naħmu fuq dan ir-rapport u naqbel bisħieħ ma dak li ntqal illi din mhijiex xi ħaġa għall-immaġinazzjoni burokratika tagħna tal-Ewropa, imma dan din hija sistema ta' twissija bi li tant għandna bżonn. jiena niġi mill-Polonja u għal snin twal kien ovju għalina u għal gruppi politiċi kollha illi kienem regoli relatati mal-istat ta' dritt u ma' demokrazija kif ukoll mal-bilanċ eh, bejn is-setat kollha u issa jidher li hemm bosta problemi u naħseb li għandna bżonn inkunu qrib iċ-ċittadini tagħna nabżon naħdmu flimkien mhux biss biex niġġieldu politikament għax ċittadina demokrazija l-futur dinja issa sqarrija eh, politika, imma naħseb li huwa importanti li naħdmu u naġġustaw naġġustaw is-sitwazzjoni, nbidlu s-sitwazzjoni bl-istrumenti li għandna fidejna grazzi ħafna għal Sofi tal-inizjattiva tiegħek għax naħseb li importanti ħafna u jekk qed nifhem so u niftakar so l-ewwel diskussjoni tal-din l-idea tiegħek fuq il-patt għad-demokrazija għax il-kwistjoni hija mhux biss għall istituzzjonijiet Ewropej illi jkollhom xi strumenti bħala mekkaniżmu ta' valutazzjoni ta' demokrazija, mija kwistjoni kif nistgħu wkoll ninvolvu il-pajjiżi u iċ-ċittadini mill-Stati membri matul dan il-proċess ta' assessjar tal-mekkaniżmi għad-demokrazija. Grazzi Grazie ħafna, Michael, jina wkoll nirringrazzja lil Selfi Intvel tina minix mistoqsija x'ovjament tina illi f'kuntatt ma' riċerkaturi u awturi ta' dan ir-rapport. Imma importanti dak li għattintu koll, l-artiklu 2 basikament huwa l-artiklu ta' ftuħ ta' trattat. L-artiklu wieħed jgħid biss kif aħna u mbagħad l-artiklu tnejn ikompli. Mbagħad jiena ili naqra rapporti kollha u rapporti oħra li rċevejt u hemm possibbli illi insibu bażi legali adattata għall-implementazzjoni tal-valuri u lek fl-aħħar mill-aħħar għażilt l-istrument ta' ftejim interistituzzjonali għax ma stax insib xejn iktar jew xejn aħjar u illi niprofa nbiddel u naġu staħla u hemm imma ħaġa stramba illi m'hemmx sinsiela ta' regoli koherenti fit-trattati. U naħseb li għandna bżonn nikkonsidraw dan l-aspett għax ma nix nitkellmu biss fuq il-fatt li nsibu mezzi kif nistgħu nippenalizzaw il-pajjiżi illi mhumiex f'konformità imma qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq kif nistgħu noħolqu ċiklu li huwa pożittiv fejn bħala ċittadini Ewropej nistgħu niddefinixxu li huma il-valuri għax daw jinbidlu. Qegħdin nitkellmu fuq l-istat ta' dritt, jiena ma naħsibx li l-istat ta' dritt ma jistax tkun parti mill-matematika, ovvjament, imma skont ċerti parametri l-idea ta' dak li dak li hu l-istat ta' dritt xinu ġust kif il-ġudikatura suppost opera, dan se jinbidel u nistgħu nidefinixxuh biss f'dialogu għalhekk it-trattat da ma jantiċipax. Xejn affattu, għalhekk jiena grata ħafna għall-ħidma li għamiltu għax biċċa biċċa naħseb illi qegħdin niġbru l-affarijiet u għanna xi tip ta' għamla illi nittamaw tkun tista' topra fil-futur. Bina nkun grata ħafna għal kontribuzzjonijiet ta'kom anki fil-futur. Il-test huwa disponibbli lum għalissa biss fuq Twitter imma nasib se jkun fuq il-website tal-Parlament darwaqt ma nista' nibatulkom ukoll jekk tixtiequ. Grazzi. Thanks a lot. Grazzi ħafna ma nafx jekk eh, il ma jixtiequ jikkommentaw. Iva fil-qosor ħafna. Insejt insemmi li aħna ma rajniex il-soluzzjoni ta' trattat illi jfisser revizjoni ta' trattat imma minħabba inqas ta' mekanizmu ta' twissija bikrija għanna eh, diġa tnejn, wieħed li ma nixtiequx nużaw, seba' punt wieħed jista' jiġi użat meta jkun hemm riskju potenzjali ta' eh, ksur sistematiku tal-valuri u kien ukoll użat fl-1999 imma liħor ma ġiex użat ma u sistema ta' twissija bikrija għax memx dan il-pont u għalek ndaħal dak l-artiklu forsi tista' targumenta illi l-qafas tal komissar ta' Stat ta' Dritt huwa wkoll mekanizmu ta' twissija bikrija għax għadik li Polonja għadin fl-ewwel fażi tal-mekkaniżmu illi konstixi fil-ġabra ta' provi biex niterminaw jekk hemmx ksur sistematiku tal-istat tad dritt. U għalhekk naħseb diġà għandna forsi għal mekkanizmu żejjed Issa fuq il fatt il fuq nozzjoni vaga tal-istat ta' dritt naqbel mal l-MP għax l-istat ta' dritt jista' jista' jkun suġġett ta' qbila x'ħafna l-Konsultazzjoni Internazzjonali diġà qablu hemm konsens fuq id dipendenza pereżempju tal-ġudikatura. Forsi huwa minnu li wieħed jgħid illi l konformità mal-istat ta' dritt hija kwistjoni ta' grat mhux il-kunċett li huwa vag jew illimitat imma konformità każ b'każ u għalhekk wieħed ma jistax ikollu sentenzi assoluti imma tkun hemm valutazzjoni każ b'każ jekk kienx hemm ksur tal-istat ta' dritt huwa bażi ta' ma' fatti. U għalhekk l-istat ta' dritt personalment naħseb min se ngħid li huwa kunċett limitat jew vag ma jaqa' taħt ġudikatura. Grazzi. Thanks a lot. And I think it will always be a challenging task because even Grazzi ħafna Anki l-fatt Iva, tixtieq titkellem inti ukoll, Iva mela Lena dilek il-kelma. Grazzi ħafna tal-kummenti tagħkom. Iva, konsidrajna l-kriterju ta' Copenhagen meta abbozzajna r-rapport, ovvjament ma stajċ eh, nippreżenta rapport ta' 180 paġna hawnhekk, imma forsi nista' nagħmel emenda ma ngħidux Copenhagen criteria mhuwiex kwistjoni tal-Ewropa ċentrali nixtieq nenfasizza trattament indaqsa l-istati membri kollha irrispettivament ta' ta' sovjet subija tagħhom l-Europea issa fuq l-elementi stattat ta' dritt naqbel ma' rapporter Iva kulħadd jara meta jkun hemm min jitbet mill-istat ta' dritt inna imma naf meta approċċ huwa substandard u mhux fattibbli Ovvjament hemm indikaturi tajbin, pereżempju l-Komissjoni ta' Venice reċentement ħaġet bil-lista eċċellenti fuq l-indikaturi jew ċerti elementi tal-istat ta' dritt. Naħseb forsi ma tantx naqbel mal-professur Pesh mal rapporter Intfeld fejn l-enfasi suppost tkun fuq standards indicators u l-valutazzjoni kwalitattiv kas b'kas tal-Istat membri tal-Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thanks a lot and thanks for your support. Grazzi ħafna, grazzi tal-appoċ ta'kom. Tasso validu ħafna biex aħna noħolqu rapport ta' hawnhekk fil-Parlament u nasseb se jkollna dibattiti addizzjonali interessanti ħafna fil-ġimgħat u xhur li ġejjin fuq din il-kwistjoni hawnhekk fil-Parlament u mal-Kunsill biex hekk ikollok deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar fuq din il-kwistjoni importanti ka saħm tal-li kontu hawnhekk u nittama il-korporazzjoni tagħna se tkompli. Mela, eżis kollegi, il-punt li miss tagħna suppost nibdowh fl-erba u hemm xi kollegi u malesti biss jiġu fl-erba, għanna bżonn interrompu il-laqatana u nixtieq insaqsikom biex tiġu fl-erba. Grazzi. Iva, ħoddu naqra kafe, għaliex le, grazzi.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 So, dear colleagues. Mela, ġdis kollegi, l-aħħar punt għall-agenda tagħna ta' sessjoni ta' wara nofsinhar il-beħ ta' ċittadinanza fl-istati membri u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-ħruġ ta' permessi ta' residenza u vizas mill-konsulati u l-ambasċati tal-istati membri fil-pajjiżi terzi u potenzjalment l-implikazzjoni ta' sigurta għall-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni f'xi stati membri fir-rigward ta' din il-kwistjoni waslet għal tħassib fost xi membri tal-Kumitat Libe għalhekk il-koordinaturi deċidew li din il-kwistjoni issa tiġi inkluża fuq l-aġenda se jkollna skambju ta' informazzjoni mal l-Kommissjoni dwar dak li sar sissa fuq dan is-suġġett. Imbagħad Jekk ikun hemm xi membri li jkunu jixtuq jitkellmu, naddulhom il-kelma. Issa naddu l-kelma lir rappreżentant tal-Kummissjoni nibdew bekk is-Sinjura Coppolo u hemm ukoll Ivan Brovers, però naddu l-ewwel lis-Sinjura Coppolo. Nibdew biha. Grazzi. Jena qed neħu post is-Sinjura Dimitra Kopulo, jena Sinjura Henwert mill-istess taqsima DG Justice. U għandu kol il-kollega mija il-kollega ta' DG Home li se titratta aktar il-kwistjoni ta' sigurtà fuq il-beħ ċittadinanza kif ikkonfermat fil-qorti tal-ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha fil-każ Rotman huwa għal kull stat membru li jiddetta l-kondizzjoni għal kisba u t-telfin ta' nazzjonalità, però l-qorti stqarret li fl-eżerċizzju tal-kompetenza fil-qasam tal-ċittadinanza l-istati membri għandhom iqisu biex xira l-liġi komunitarja Eh, loti ta' ċittadinanza jfisser ukoll loti ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u l-istatus relatat. Eh, dritt pereżempju għall-libertà għal moviment ħieles, id-dritt tal-istabbiliment, id-dritt eh, tal-votazzjonijiet u l-possibilità li wieħed ikun joħroġ għal elezzjoni Ewropej u Municipali ġifieri dawn id-deċiżjoni ta' stat membru mhumiex affarijiet neutrali fir-rigward ta' stati membri oħrajn u l-Unjoni Ewropea fil-waqt li kunem hemm l tal-awtonomija ta' stati membri huwa wkoll l-obbligu tagħna li nħarsu l-status komuni tagħna ta' ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni tistenna l-Stati membri li jużaw il-prerogattivi tagħhom fl-ispirtu ta' eh, kooperazzjoni sinċira u bona volontà fl-imkien mal istati membri oħrajn u l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mitqisa regoli u l-obbligi u kol li huma marbutin magħhom permezz ta' regoli internazzjonali u l-kriterji kollha wkoll marbutin ma' l-ġib ta' ċittadinanza. Hemm bżonn rabta ġenwina bejn l-applikant tan naturalizzazzjoni u l-pajjiż u n-nies ta' dan il-pajjiż, ir-rabta li għandha teżisti bejn l-applikant u dan il-pajjiż Mill-2014 il-Kummissjoni kien qed tanalizza dawn it-tip ta' skemi ta' investiment eh, ta' ċittadinanza intervjenejna aħna fil-każ ta' Malta fejn qed tingħata ċittadinanza u mhux biss eh, ta' residenza għal ċerti investituri taħt ċerti eh, kondizzjonijiet biex ikun żgurat li rekwiżiti ta' din ir-rabta ġenwina mal-pajjiż ikun parti mill-iskema. L-autoritajiet Maltin emendaw l-att tagħhom issa biex introduċu rekwiżit ta' mill-inqas 12 xahar tal-residenza bħala prekondizzjoni biex tinkiseb iċ-ċittadinanza. Il-Kummissjoni evalwat ukoll skemi ta' investituri f'pajjiżi oħrajn u tinsab fid-dialogu ma' stat membru partikolari li bħalissa qed jagħti naturalizzazzjoni biex imbagħad ikun hemm eh, investiment qed nkellem dwar Ċipru. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tkomplu dan id-dialogu ma' Ċipru. Kien hemm diversi laqat u skambji bejn iż-żewġ partijiet matul l-2014 u 2015. Abbażi ta' riżultat ta' dawn id-diskussjonijiet issa naraw x'passi ulterjuri jistgħu jittieħdu. Aħna se nkomplu nimmonitorjaw l-operazzjoni fuq dawn it-tip ta' skemi eh, fl-Unjoni Ewropea u se jkunu disponibbli biex naġġornaw il-Kumitat skont il-ħtieġa. Għannom ta' DJ Home issa se l-indirizza t-tini aspet qabel ma mbagħad indur għal darbohra fuq is-sigurtà. Issa, eh, l-long eh, stay visas, il-golden visas, affarijiet li huma parti mill-kompetenza nazzjonali. Biex ikunu ċari dawn il-Golden Visas huma permessi ta' residenza u mhux eh, Schengen Visas. Ah, jitrattaw eh, soġġorni ta' aktar minn tliet xhur. Xi ħaġa bħal din mhix armonizzata fuq livell komunitarju sta l-istat membri li jiddeterminaw il kundizzjonijiet ta' dħul u soġġorn għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jinvestu fil-pajjiż u jibqgħu l-aktar minn tliet xhur. Però salvagwardi jeżistu meta niġu għal possibilitajiet ta' vjaġġar short term li jiftħu dawn it-tip ta' permessi. In ġenerali, dan ta' permess ma jippermettix il-xaħat li joqgħod barra mill-istat membru fejn ikun inħarġ il-permess. Eh, nis li ikollhom permess minn pajjiż f'żona Schengen ikun jistgħu joqogħdu f'pajjiż ieħor għal disejn ġurnata. Jekk eh, ċittadin ta' pajjiż terz ma jkunx konformi mal kondizzjoni ta' dħul f'pajjiż ieħor u joqgħod mod illegali stat membru li jkun ħareġ il-permess u jkun mitlub li jaċċetta lil del persuna lura fit-territorju tagħha. Apparti minn hekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea tippermetti li jkun hemm ċaħda ta' dħul skont ċerti kriterji, per eżempju, meta jkun hemm problemi ta' sigurtà interna. Meta niġu mbagħad għal long stay mbagħad f'istat membru ieħor permessi ta' stat membru ieħor ma jistgħux jagħtu drittijiet ta' soġġorn f'Istat stat membru ieħor ċittadini ta' pajjiż terz li jkollhom long term residence permit taħt direttiva relevanti għandhom id-dritt li jqogħdu fi stati membri li ma jkunux l istati membru li ħareġ il-permess. Nixtieq niċċara li l-long term residence permits m'għandhom jaqsmu xejn ma dawn it-tip ta' skemi ta' investiment. Il-permessi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jingħataw biss taħt il-kundizzjonijiet tal-Long Term Residence Directive u l-kondizjonijiet biex jinkisa dan it permess huma stretti ħafna. Per eżempju, residenza kontinwa flot fil-pajis ta' ħruġ għal ħames snin per eżempju. Issa l-kwistjoni li titratta l-aktar dan il-komitat, rabta possibbli ma' korruzzjoni fil-ħruġ ta' dawn it-tip ta' permessi minn naħa ta' konsolati u ambasċati u l-implikazzjoni ta' sigurtà, l-prevenzjoni u l-ġlid ta' korruzzjoni hija priorità tal-Kummissjoni Ewropea. Kummissjoni ta' monitorja mod attiv, l-integrità tal-Stati membri u l-politika ta' antikorruzzjoni permezz tar-rapporti tal-antikorruzzjoni. L-ewwel edizzjoni kienet fl-2014, apparti minn hekk il-mekkaniżmi ewlenin tal-Kummissjoni biex tindirizza l-korruzzjoni jinkludu semestru Ewropew u miżuri appoġġati wkoll mill-fondi Ewropej fejn allegazzjonijiet jkunu eh, eżistenti l awtoritajiet kompetenti nazzjonali biex jinvestigaw u jirkupraw kwalunkwe ħsara finanzjarja li tirriżulta minn rabtiet ma' attività kriminali. Kummissjoni m'għandix kompetenza biex tintervjeni ġara darba il-ħruġ dawn il-permessi hija kwistjoni nazzjonali. F'xi stati membri dawn it-tip ta' investigazzjonijiet waslu għal reviżjoni proposti fil-qaffas leġislattiv nazzjonali, pereżempju fil-Portugal wara l-iskandlu tal-2014 li waslu għal-riżenja tal-Ministru tal-Intern. Però il-korruzzjoni timmina l-istat ta' dritt, il-leġittimità tal-istituzzjonijiet pubbliċi u potenzjalment is-sigurtà ta' ċittadini Ewropej f'każ ta' korruzzjoni fil-ħruġ ta' short-term visas timmina koll integrità tal-aki Schengen il-ġlida kontra l-korruzzjoni allura hija aspett importanti tal-istat ta' ħruġ qabel ma eh, jinħareġ permess l-istat membru jrid jikkonsulta eh, s-sis eh, pajjiż m'għandux joħroġ permessi ta' residenza lil persuna li fil konfront tagħha kien hemm alert fis-sis. Apparti minn hekk, ġela darba dawn l istat il-programmi jirreferu għal stati membri hemm ukoll l-element ta' ħasil tal-flus marbut ma' dawn l-investimenti. Apparti minn hekk, politika nazzjonali hija monitorjata u appoġġjata permezz ta' diversi strumenti. Kif diġà semma l-Kummissjoni monitorja l-integrità tal-Istati membri u l-politika ta' antikorruzzjoni tagħhom. Però anki l-imsaħbin Ewropej ukoll u l-punti ta' kuntatt Ewropej eh, pjattaformi Ewropej ġifiri għall-antikorruzzjoni blan ewlieni li tiġi miġilla korruzzjoni. Dawn networks kollha jiskambjaw esperjenza jikkoperaw b'mod trasconfinali fl-iżvilupp ta' strateġiji komuni u standards professjonali għoljien jagħmlu rakkomandazzjonijiet ukoll dwar xi jsir fil-konfront dawn il-kustjonijiet. Apparti minn hekk il konsil ħareġ handbook ukoll tal-aħjar prassi għall autoevalwazzjoni ta' forzi tal-ordni biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u tiġi msaħħa l-integrità. Apparti minn hekk il-Frontex kommissjona diversi studji għal ġlida tal-korruzzjoni fil-kontroll tal-frontieri. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi wkoll tal-ispjegajt id-differenza bejn ċittadinanza u l-ekkem sejħa Golden Visa. Dinja ħaġa importanti ħafna li għaf f'moħħna. Issa ngħaddi għal-membri l-ewwel Roberta Mezzola. Madam Chair and let me Grazzi nibda billi nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li l-istedina tagħna biex inkunu hawnhekk illum. Naħseb li nistgħu naqblu li dan is-suġġett huwa importanti ħafna u topiku ħafna wkoll il-bieħ ta' ċittadinanza mingħajr rabta tanġibli ma' stat membru hija xi ħaġa li tħassibna bil-kbir. Dan għaliex iċ-ċittadinanza Ewropea tagħti ċerti drittijiet li qatt ma jistgħu jinbijaw. Ovvjament, kif qalet il-Kommissjoni ċittadinanza nazzjonali hija kompetenza nazzjonali, però fl-istess waqt hija bib għall-Unjoni Ewropea u drittijiet Ewropej u fl-opinjoni tiegħi bħalma qalet il-Kommissjoni xi snin ilu dan m'għandux jiddependi fuq id-daqs tal-kont tal-bank ta' dak li jkun. Dan il-Parlament ilu xettiko ħafna fil-konfront dawn l-iskemi li fl-opinjoni tiegħi għan l-uwis mistoqsijiet u joħol uwis lakuni u kol specialment fil rigward ta' trasparenza u sigurta biex dan ikun alternativa viabli. Noqqas ċarezza fil rigward ta' nies li jixtru ċittadinanzi u għanek qed nitkellem dwar Malta. Dan tkompli jaggrava dan it-ħassib skont il-liġi internazzjonali ċittadinanza għandha tingħata biss fejn hemm rabta ġenwina mal-pajjiż in kwestjoni. U allura l-mistoqsijiet tiegħi l-Kommissjoni kummissjoni ma dawn. Il-Kummissjoni soddisfatta l nies li jixtru passaporti ikollhom rabta ġenwina mal-pajjiż konċernat. Il-rappreżentant semma emenda ta' lat ta' ċittadinanza Malti, però nixtieq nkun naf jiena fil-verità. Rabta ġenwina tfisser l nies ikollhom fiżikament jgħixu għal perjodu ta' żmien fil-pajjiż partikolari, x'tib ta' prova ta' residenza hija mitluba fuq is-sigurtà issa l-Kummissjoni għandha id-dejja tal-proċess ta' due diligence li jkun qed isir. Taf x'tip ta' proċeduri ta' due diligence Eh, huma eżistenti. Tkellim eh, il-Komissjoni, tkellem dwar il-korruzzjoni, kufrajna bl-skandlu tal-Panama Papers, ma jistax ikun li sistema tiġi abbużata, li din iżguraw li l-kontrolli kollha, salvagwardji kollha ikunu qegħdin hemm. U għal darbohra b'xorta ħażina dan jirreferi wkoll għall attenzjoni negattiva fil-konfront tal-Gvern Soċjalist f'Malta eh, fil-preżent. Grazzi ħafna Mirjam Dalli issa. Thanks a lot, um, Brigitte. Grazzi ħafna Brigitte u grazzi u koll rappresentanti tal-Kommissjoni tal-qegħdin fostna illum tal ċarawna eh, xi punti fuq dan is-suġġett. Iva, eh, il-beħ ċittadinanza minna rabta iħassibna. Kif qalet il-Kummissjoni ġustament il-kwistjoni għal-għadni diskutu l llum M'għandix tkun wiċħant kontra stat membru partikolari għaliex hekk isu skemi oħrajn li stat membri oħrajn għandhom hemm ta' skemi eżistenti iva u referenza għal dan saret ukoll mill-Kummissjoni nfissa. U dan ir-rigward jiena nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni jekk qegħdin nitkelmu dwar il-programm Malti jekk il-Kummissjoni żomx mal-pożizzjoni tagħha f'memo li nħarreġ fl-2014 fejn kien hemm stqarrija għall-stampa konġunta fejn tqal li viżavi l-programm Malti l-emendi li ġew introdotti jinkludu rabti ġenwini ma' Malta permezz tal-introduzzjoni ta' status effettiv Malta qabel possibilità li wieħed jikseb naturalizzazzjoni Maltija u jekk il-Kummissjoni ix qed iżomm il-pożizzjoni wkoll li tħadet dak iż-żmien ġifier fl-2014 fejn il-Kummissjoni servizzi tagħha laqgħu l-emendi mħabra dwar rekwiżiti ta' residenza u ma kienu għom bħala xi ħaġa li saret bona volontà u fi spirtu ta' kooperazzjoni sinċira. Kommissjoni kienet sodisfatta dwar il-ftejn minn fuq din il-kwistjoni. Apparti dawn il-kwistjonijiet eh, minn dak li qaltilna l l-lum llum ukoll il-Kommissjoni se tikkonferma li dak li fehmt mill-intervent tagħhom huwa minnu li huma sodisfatti din ir-rabta ġenwina fil kasta ta' Malta. U madam f'diskussjoni ma' ċipru mill-lider dwar il-programm ċipriot li sissa u kif huma l-affarijiet attwalment ifisser li bil-perjodu ta' tliet xhur moti minn ċipru għal nies ta' pajjiżi terzi biex jingħataw ċittadinanza eh, diskussjonijiet waslu sawnek sissa u x'passi se jittieħdu issa mill-Kummissjoni. E, intqal ukoll li hemm stħarriġ ieħor brabta ma' skemi oħrajn. Nistgħu nkunu nafu x'inhuma l-iskemi l-oħrajn dwar tħassib ta' sigurtà mbagħad Huwa faċli li wieħed jagħmel allegazzjonijiet fuq il-korruzzjoni, però l-Kummissjoni għaltinna li qed tanalizza dawn l-allegazzjonijiet. Imbagħad eh, nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni tikkonfermax jekk l-Interpol kif ukoll l-SIS hemmx konformità magħhom meta jinħarġu l-viżas u meta l-proċess ikun meħtieġ għal ħruġ ta' viża f'dan ir-rigward. Thanks a lot, and I would like to add... Grazzi. Nixtieq nżid mistoqsija oħra jiena wkoll. Avolja ġasmajna differenza bejn li jkun hemm ċittadinanza diretta jew li wieħed iħallas għal Golden Visa. U fil-każ ta' non-European Visa ma jkollniex dritt li nagħmlu namlu l-kontrolli tagħna, l-Kummissjoni eh, semmiet l-aktar allegazzjoni ta' korruzzjoni, però jiena nixtieq nagħmel rabta oħra ma' kwistjoni oħra li qegħdin niddiskutu dan l-aħħar ukoll jekk inqisu l-kwistjoni ta' migrazzjoni aħna nagħmlu ħafna xogħol biex ngħidu rridu niżguraw li nkunu nafu min dieħel fil-pajjiżi tagħna. Jiġifieri f'dan ir-rigward avolja tkun viża nazzjonali u ċittadinanza nazzjonali biss. Jiena naħseb li fiż-żewġ każijiet huwa possibbli għal dawk li jħallsu li jieħdu xi tip ta' azzjoni fi stat membru partikolari ċe dinja xi ħaġa li jaf kolla reperkussjoni fuq stat membru ieħor, dinja xi ħaġa li intom qegħdin tindirizzaw tikkontrollaw ġifiri jekk il-kriterji ċittadinanza u l-viża hemmx konformità magħhom b'riz l-interessi tal-Istati membri. I have no other remarks, so Commissioner. Mandiċi iktar kummenti u minnant membri lanqas naddi għal-Kommissjoni. Grazzi, President. Mela, fuq il-kwestjoni tal-ċittadinanza għal-bej, mod partikolari, kifat aħna edin investigaw attualment, edin nitkelmu ma stat membru speċifiku ċipru fuq il-membri l-oħrajn, aħna eh, nżommu monitoraċ imma sa fejn nafu aħna hemm stat membru wieħed biss kif għad qabel li bħalissa qed jagħti l-naturalizzazzjoni għal eh, bħala ritorn għall-investimenti illi huwa Ċipru. Fuq il-mistoqsija ta' residenza effettiva nixtieq ngħid illi il-pis tal-prova <clears throat> ta' residenza u jekk hemm xrabta jew le bejn l-applikant u l-pajjiż huwa fuq l-applikant u l awtoritajiet Maltin mbagħad iridu jivverifikaw is-sodisfazzjon e, e, ta' dan due diligence u il-metodi għandhom ikunu l-istess tal-applikanti ta normali u dan inkludi fatturi, reġistrazzjonijiet, eh, mobile phone, li wieħed ikollu karozza ikun membru ta' e, ta' grupp professjonali ma dana huwa kollu fidejn l-autoritajiet nazjonali li jistaw jagħmlu evaluazzjoni każ b'każ. Grazzi. Fu dak li għandu qasam bat fuq il-oversight ta' due diligence fil-każ Malti e, e, jiena se jkolli nitkellem mal-kollegi u bat mbagħad nerġa' lura u nagħtikom l-informazzjoni fuq il-kwistjoni ta' sikurtà fuq il-vis jekk jiġux rispettati il-sis għandu jiġi rispettat kif qabel għal daqstant mandux jiġi maħruċ il-permess ta' residenza għal għal ċittadin ta' pajis terz jekk eh, dan il-persuna huwa reġistrat bħala suspettat fil-sistema ta' informazzjoni Schengen. U nerġa najt li nitkellem mal kollegi mbagħad nerġa' niġi nagħtikom l-informazzjoni fuq din il-kwistjoni. Fuq il-possibilità ta' abbuż fl-attività kommerċali Li tista' taffettu anki stat membri oħrajn anki hawnhekk eh, hemm bżonn ikun hemm rispett tal-sistema eh, ta' informazzjoni Schengen. Dan huwa kull ma nista' ngħid għal-mument. Il-mikrofonu tal-President ma jaħdimx. Edha tajt grazzi. Xaħat għajdila li ma jaħdimx l-mikrofonu taħħa. Jek joġobkom. Titlob skuza. Peress li memx mistoqsijiet oħrajn ġejjin għand il-kollegi, nirringrazzjakom tal-li tajtuna din il-prezentazzjoni, forsi fil-futur tistaw jista' jkun interessanti eh, tiħdu informazzjoni fuq l-istati membri l-oħra fuq dak li għandu xaqsam mal Golden Visa, imma għallum nistanala il-laqa u in eh, nawguralkom eh, il eh, eh, senjora Dalli tixtieq tagħmel mistoqsija għabil ma nagħlqu. Mistoqsija għax il-Kummissjoni qalet li t tinvestiga skemi differenti. Forsi ma jistawx jirrispondu lu ma jistgħu jibatun risposta bil-miktub eh, li huma dawn l-iskemi li qed jinvestigaw u flima pajjiżi. fil osor biex nerta nitkellem fuq dawk il-pajjiżi illi rigwardaw il-Golden Visas u mux il-ċittadinanza Tistaw tajdunna xi informazzjoni fuq dawn il-pajjiżi li qed investigaw jew tippreferix tobatunna bil-miktub. Kifat qabel jena maċ li qegħdin aħna ninvestigaw fis-sens illi qegħdin nevalwaw is-sitwazzjoni legali aħna jiena maċek, Aħna kull ma qed nagħmlu qed nagħmlu dialogu mal-istati membri, qed ninvestigaw is-sitwazzjoni fuq stat membru wieħed u fuq l-istati membri l-oħrajn illi mandomx skema bħal dak ta' ċipru edin in zommu ruħna informati u edin naraw b'mod ġenerali u naturalment jek konna dubbi mux ta' neżitaw milli niftħu dialogu ma' dan l-istat membru. Imma attualment aħna mannix indikazzjonijiet illi emżon nitħlu iktar fil-font. Grazzi ta' din l-informazzjoni ulterjuri u s-sanala il-laqa U nirringrazzjakom tal-prezenza ta'kom u nawguralkom il-lejla tajba. U tinsewx illi il-laqa li missa tkun fi Strasburgu nar it-tnejn flaxija fis-seba'.